il-Presidente. Buongiorno. Lodwa tajba. Kollegi, jek joġobkom, bħalma tafu huwa normali li nistennew li tistemm il-konferenza tal-presidenti qabel ma nibdew bil-votazzjoni. Mela l-ewwel u qabel kollox irrid ninformakom li l-Onorevoli Rosario Crocetta li huwa ex deputat tal-Parlament Ewropew ressa talba għad-difiża tal-immunità parlamentari tiegħu lill-Presidenza minħabba proċedura preliminari li imbdiet kontra tiegħu fit-Tribunal ta' Palermo u skont ir-regolament din it-talba qiegħda tintbat lill-Kummissjoni għall affarijiet Ġuridiċi tal-Parlament